Onorevole Benova, ha chiesto di parlare. Signora Benova, tixtieq titkellem? Nik joġbok, Signora Benova. Prego. Jek joġbok, Signora. Mikrofonu tijak mux jahdem, jaqaw? forsi tista' tgħaddi għal ieħor għal mikrofonu ieħor. Buongiorno.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 Onorevole Benova, devi aspettare un attimo. Signora Benova, ftit paċenzja, dispeċina ħafna illi nqalat il-problema issa, il-problema teknika illi mandiċ ta' tal-presidenza, ovvjament. Mr. President, we also have the case of Mr. Yeah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 Ďakujem veľmi pekne, pán prezident. Prihlásila som sa na vysvetlenie hlasovania k iniciatívnej správe Lechner, pretože... Votazzjoni dwar eh, rapport ta' inizjattiva, nasib dan huwa rapport importanti ħafna, u allura jina ser eh, nispjega l votazioni tiegħi dwar rapport Lechner. Fil-qosor ħafna kollegi, dan u rapport għal hawn l-initiative naħseb li huwa importanti ħafna diskutejni il-bira flasġija u naħseb li huwa importanti l li Eh, namlu konnessjonijiet tal-reġistri ta' negozji u koll ehm, reġistri oħrajn ta' persuni legali neutrali biex bekk ikonna informazzjoni tajba u ta' min jorbat fuq għal kredituri possibli potenzjali u biex nikrijaw u koll iktar ċertezza legali fil-relazzjonijiet tal- ta' negozji aħna rridu irrid ikollna set ta' data dwar kull entità u bekk inkunu nistaw nejnu l-su komuni tagħna. Dan huwa mod tajjeb kif nintegraw dan mal-sistema tal-Justice, grazzi. Grazzi senjura Benova. U skużawni, skużana ta' din il-problema teknika. Inti zamejt mal-ħin tijak. Proset. Issa nadu għas-Sur Grazzi, Sur President. Zgur li tiftakar xena sabiħa ta' Dr. Zhivago fejn il-burġwazi u l-aristokratiċi kienu qed jieħdu xampanja f'ristorant sabiħ waqt li barra kienem in-nies qegħdin jiġġieldu. Id-dibattitu tagħna dal fakkarni f'din ix-xena f'dan il-film. Aħna kenna il-Eurobarometer juri li l-konfidenza fl-Unjoni Ewropea, fiduċa fl-Unjoni Ewropea hija baxxa u ħafna miċ-ċittadini Ewropej Pero ħafna mill-ċittadini Ewropej jemnu li l-Unjoni Ewropea hija ta' benefiċċju. Smajna għand ħafna server Hofstadt u oħrajn li l-Ewropa mhux qed tagħmel biżejjed. Smajna għand il-President tal-Kummissjoni li kien kollu fidejn l-istati. Pero naħseb hija natura umana li inti ma twaħħalx li fik innifsek tal-li int mhux popolari, pero ikun tajjeb li konna indikazzjoni din il-kriżi eh, għandha uh, taqsam mal-euro, mal-bailout, ma' negwità uh, eh, tal-flejes pubbliċi. Permettuli biex nala bil-kliem ta' Edmund Berg li jidru tajbin ħafna għal din il-situazzjoni. Għaliex nofs tużana ġurati jamlu uh, eh, joħolqu ħafna problemi waqt li ħafna animali oħrajn joqogħdu kwieti nistgħu ngħidu li dawk li mhux qed jagħmlu l-ebda eh, storbju huma li ta' vera ta' dawn l liqi. Ah, no, chiedo scusa, sulla relazione onorevole Pablo Zalba Bidegin onorevole. Grazie. Nadu għas-Sinjora Rojtova. pane předsedo. Achillovou patou dohody s Koreou. Grazie, Sir President. Il-fejn mal-Korea hija ġa diffiċli nikkontrollaw u jista' wkoll ta' sar l-Industrija Ewropea. Dawn huma refunds tal-konsumaturi u eh, dazzi zero naħa tal-Korea u min naħa taċ-Ċina. Dan huwa pass bla preċedent biex niftħu is-suq eh, u ma jġib l-ebda vantaġġ l-Unjoni Ewropea. Daqstant aħna ma nistawx napoġġa, jien ma nistax nappoġġa il ftejim mal-Korea. Dan hemm li prova juri x'numa l-kwistjonijiet u wkoll jintroduċi xi miżuri protettivi il-ftehim għandu jiġi emendat qabel ma jkun hemm ratifikazzjoni għaliex inkella aħna ser nimminaw l-industrija tal-karozzi tal-Unjoni tal-Ewropa. Jiena naqbel il-voġġi post-post, grazzi. Issa, hemm problema sur Andrew? Xtaqt inkun ċert li l-intervent tiegħi biex nitkellem dwar l-esplikazzjoni tal-vot fuq żewġ rapporti ħajseħ tassew. sew nishtiq nitkellem dwar ir-rapport Binef u Winkler. Għaliex dawn huma rapporti wieħed wara li ieħor xtaqt tikkonferma li li ħajkolli l-kelma. Inkella. Ser jiġri. Ah, su quelle relazioni mi dicono i servizi che non c'è. Għatejdu l-servizzi li ma kienx hemm dibattitu għaliex ma kienx hemm emendi fil-plenarja u għalhekk mhux se jkun hemm spjegazzjoni tal-vot regolamentu. Eh. Da skont regolament. Mela, mister ikun hemm l-istqarrija tal-votazzjoni? Le, grazie President. Bene, passiamo alla relazione Bove. Tajjeb nadu għal rapport Bove. Naddu għal kelma l-Istur Bartolozzi. Signor Presidente. Grazie President. Grazie, skużani. Nixtieq nisħa fl-interventi għaj kif il tul ġust tal-bdiwa skapitu tal-profit kbir tal sussidjari tal-agrikoltura et wassal għal marġinalizzazzjoni ekonomika għal ħaddima tas-settur tal-bidja dan ifisser li ħafna drabi kollu maħallu din l-attività. Għalhekk qed naraw bidla fir-rotta li nixtiequ li jkun hemm li l-Kummissjoni Ewropea qiegħda taraf u li r-rapport ta' Bove li ġi provat dal-ħodu u jiena nixtieq nappoġġa qiegħed jisħaq bil-bosta minħabba l-aspett legali tiegħu Għalek, rridu namlu azzjoni kontra spekulazzjoni globali, nħarsu l-materja prima u l-ħazna u koll. Rridu nigarantixxu trasparenza aħjar tal-prezzi li tkun ta' ġustizzja u dinjità tal-bdiewa, iżda tagħmel tajjeb għal differenzi li hemm fuq il-livell ta' xiri u poter fuq il level tal-bdiewa u jittevita l ebbus bejn l-operaturi differenti. Irridu jkollna aktar stabilta soċ-ekonomika u bekk nkun nistaw niksbu seta għal darboħra fil kontest tal-merkanzija fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi l-Sur Bartolozzi, issa Peter Jar. Geht das Mikro ja, Herr äh, Vielen Dank, Herr Präsident. Ich denke... Grazie, Herr Präsident. Jena naħseb li l-luma minna deċiżjoni tajba. Tajba għal-bdew għal-konsumaturi iżda wkoll tajba għall-ekonomija Ewropea kollha kemm hi. Iktar ħaġa importanti f'din l-inizjattiva u fil-fatt is-sinjal politiku sinjal politiku għal katina ekonomika b'mod partikolari l-bidwi ser ikollu dritt għal kompetizjoni tajba f'xogħlu. Mandi xejn kontra ikel bi prezz baxx. Iżda jridu nenfasizzaw fuq ikel bi prezz baxx. per noqdu attenti jekk jaqblinna iktar li per eżempju narmu li kelli uħar u li kelmi li nbijaw għallura hemm xaġa mhux taħdem sew fis-sistema tagħna u allura jekk il-kompetizzjoni ġusta u fejn oħrajn mhux qed l-politiku għandha tagħmel xaħġa dwar dan u dan din hija deċiżjoni li għandna nieħdu llum. Grazzi. Grazzi, Signora McGuinness. Thank you. Grazzi. Jiena nappoġġa ir-rapport Bove u naqbel ma dak li għal surjar dan jibat messaġġ ċar ħafna u b'saħħtu il dawk kollha involuti fil-politika u koll fil-ekonomija li l-Parlament hawnhekk qed jipprova jaħdem u jagħmel xogħol sew. Aħna kena dibattitu l-bira u mhux kulħadd jaqbel ma dan ir-rapport iżda l-koll naqblu li l-bdiewa ma jistgħux jibqgħu jiġu masura għaliex Edin jiġu trattati ħażin dal-aħħar, edin jieħdu ħafna ħinqas mill-prezz finali aħna l kolli nħalsu fil- eh, għalli keltana fil supermarkets u din situazzjoni għanda tiqaf. Aħna rridu naraw xinu ir-rwol tal- eh, naturi dominanti. Aħna nabżon ombudsman għas settur tal-ikel u rridu naraw eżattament x'qed jiġri mill- produtturi tagħna tal-ikel. Aħna rridu nizaminaw liġi tal-kompetizzjoni u jiena kuntenta li dan ir-rapport eh, kellu dibattitu tajjeb u appoġġ tajjeb minnaħa tal-Parlament għaliex dan huwa importanti ħafna biex eh, insostnu il retorika li jilna nsemmu għal dawn l-aħħar snin. Grazzi, Signora Rojtova. Grazzi. Jina appoġġajt il-rapport fu uh, revenues ġusti, tħul ġust għal-bdiewa u jina kontenta li il-Kumitat tal-Agrikoltura tal-Parlament Ewropew tratta din il-kwistjoni tal-katina tal-ikel fl-Unjoni Ewropea b'mod tajjeb u kol għamil differenza bejn il-prezz bax li jihdu il-bdiewa u kol il-prezz u li liħalsu l-konsumaturi jiena nixtieq ngħid ukoll li hemm diskriminazzjoni inaċċettabbli u kompetizzjoni inġusta lil l-bdiewa minn fil-12 eh, pajis tal-Unjoni Ewropea. Pajjiżi bdiewa, per eżempju, ċek għet ikollhom xi problemi f'dan ir-rigward għaliex il-multinazzjonali preferu prodotti sussidjati aħjar minnaħa tal-15 eh, il-pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, is-Sinjura Ines Bredev. Es uzskatu, ka šis ziņojums, kas runā par taisnīgiem ienākumiem lauk. Jina naħseb li dan ir-rapport fuq uh, tul ġus dieva, u huwa neċessarju il-prezzijiet ta' produzzjoni u l-ispejjeż diedu. U dan eleb li l-bdiewa l-anijiet tal-Unjoni Ewropea kienu dejjem li jtejbu il-ħajja tal-bdiewa iżda mhux l-anijiet kollha ntlaħqu. Il-medjet jiżdiedu iżda mhux qed insibu r-riżultati. għal pajjiżi l-ġodda tal-Unjoni Ewropea l-bdiewa, pereżempju fil-Litwanja, titilfu ħafna meta komparati ma' pajjiżi oħrajn iktar b'saħħithom fl-Unjoni Ewropea. Għaliex dawn jieħdu ħafna iktar għajnuna tal-istat. U hemm ukoll il-prinċipju tal-koeżjoni dan qed ikollu xi dewmien. Jiena naħseb li importanti nappoġġaw l-aspetti u għandna nuru biċ-ċar. X'inhu l profitti ta' dawn il-kumpaniji l-kbar, ta' dawn il-katin il-kbar. Mr. Kelly. Grazzi President, jena napoġġa dan ir-rapport u naħseb li t-titlu jispjega kollox. Tul ġust għal-bdewa jindikaw li revenues idħul li sissa kienu inġusti. Issa qed nagħmlu pass fid-direzzjoni tajba għaliex il-profittijiet jinqasmu bejn il-produtturi uh, u il-bejja u l-manifatturi koll u dan jitjibat messaġġ ċar ħafna meta dan jinkiseb naħseb li nkunu nistaw namlu kap b'saħħitha biex tassigura li il-bdiewa ikunu jistaw jaħdmu mod viabli jkollna sigurtà tal kalla l-futur. Aħna l-luma minna passi importanti ħafna u naħseb li u li nkunu nistaw nur rizultati eh, f'qasir żmien. Grazzi Sur Kelly. Issa naddu għal rapport ta' Sur Portas u naddi il-kelma lis-Sinjura Ciseli. globalizaciji. evropska solidarnost je za mnoge abstraktna dan huwa dwar l-aġġustament il-Fond Ewropew tal-Aġġustament tal-Globalizzazzjoni. Din hija xi ħaġa li tbenefika lin nies b'ta jkunu f'sitwazzjoni diffiċli. U però qed naraw li dan il-fond ma ħadimx mod tajjeb għal sant nistenna lill kummissjoni tieħu din il-mozzjoni għal revizjoni tal-font biserta ħafna. Jien għandi revizjoni dwar dan il-font għaliex naħseb li dan il-font huwa ta' risposta tajba għal din istituzzjoni kritika preżenti. Naħseb li rridu nitrattaw l-qatt b'istrumenti oħrajn fil-futur, rridu ikkonnekta kompetitività fl-industrija Ewropea, rridu nassigura li ma jkunx hemm mekkaniżmu li jipproteġi lil dawk li għadhom ma dataw xuhom għal din is-sitwazzjoni ta' bidla. Grazzi, nagħtu l-kelma l-Sinjor Matera. Eh, in quanto shadow rapporteur Pala shadow rapporteur ta' dan il-rapport inizjattiva l-Grupp PP, nishtiq l għennet nirringrazzja l rapporteur għal xogħol CBT tiegħu fil miftuħ, speċjalment b'kollaborazzjoni mal-politiki, mal-gruppi politiċi kollha. Inħoss li dan ir-rapport jinkludi punt importanti ħafna titjib tal-fond fid-dawl ta' reviżjoni tiegħu ta' terminu medju. Proposta implementazzjoni bħal dawn jimxu skont dak illi sibna fil-valutazzjoni ta' każijiet illi studjajt jiena fl-2010 fih dan il kumitat tal-Budget u jirrispondu għal loġika ta' simplifikazzjoni u anka ħeffa fil-proċedura proċeduri marbuta mal-fond. Meta wete jis il-konċendura diffiċli għall intrapriżi Ewropej u n-numru dem jikbar ta' talbit għal għajnuna mill-Istati membri, ħassejt li kien importanti ħafna nisħaq fih dan ir-rapport il-ħtieġa li nestendu sal-2013 il-kopertura tal-fond favur ħaddiema illi ħadu sensja minħabba minħabba raġunijiet marbuta mal krizi ekonomika. Fil-istituzzjonijiet Ewropej hemm bżonn jagħtu sinjal importanti sabiex l-ekonomija terġa' tiġi fuq saqajja u l-fond huwa messaġġ importanti għaċ-ċittadini tagħna. Grazzi. Thank you very much, Mrs. Matera. Grazie ħafna, Signora Matera. Issa naddi l-kelma li sinjurja Inez Vejdev. Xsedetaj. Njemot vera tuk globalizat. President. Idu nidu konsiderazzjoni l-fat li dan il-fond ġi bibni biex innaqsu il-qat u biex nikrjaw iktar xogħlijiet. Pero xorta waħda ħna nkwetati, 500 miljun ewra minn fuq kull sena biex nilħu dawn l-anijiet ma tifqux kollha. U hemm disa pajjiżi li għamlu l-ebda applikazzjoni. Jidher li din eh, dan il-bidu pożittiv wara l-kriżi Il-Kummissjoni deċidiet li tagħmel streamline tal-proċeduri dan għadu ma ġiex iffinalizzat u dan għandu jibqa' għaddej mod partikolari fi rigward ta' pajjiż il-ġodda fejn ħafna SMEs. U mux ħafna xogħlijiet intilfu f'kumpanija waħda, zaf ħafna kumpaniji, u din hija xi ħaġa li rridu nirriflettu fuqha u l-globalizzazzjoni għandha tgħin il dawk il-pajjiżi fejn tħul iktar baxx. Naddu għas-sursi kioski. Jekk jogħġbok sursi kioski, Grazie ħafna. Illum aħna tkellimna dwar rapport importanti ħafna dwar eh, il-dħul ġust għal-bdiewa. l Il-katina tal-ikel tiddependi ħafna mhux biss titratta biss il-trasport tal-trasportazzjoni tal-ikel, ġifiri il-proċessi tal-ikel eh, sama jasal dan fil-ant il-konsumaturi, iżdem ukoll komplessità kbira fl-attività kulturali u il-bidwi għandu poter max ħafna fil rigward ta' ċirkustanzi ta' situazzjoni tiegħu għal daqstant huwa importanti ħafna li nanalizzaw ir-relazzjonijiet bejn il-prezzijiet u il-prodotti aħna ma jridux li jkun hemm attività ta' monopolju min-naħa tal-bejja. Aħna jridu istituzzjonijiet nazzjonali uħud irridu jixxeklu kull tip ta' kontroll fis-suq eh, agrikolu. Però jekk jiġi hekk ser ikun hemm telf kbir. Grazzi. Ehm, We move uh, now on the report Swiska. Issa ser naddu għal uh, rapport ta' Sur Zwefka u naddu il-kelma li Sur Ponish. Grazzi President, rapport ta' Sur Zwefka u kompetenti ħafna u għandu xieqsam ma' l-leġizlazzjoni, konvenzjoniet internazjonali, eccetera u ċertu punti kontradittorji ta' kontradizzjoni ġew analizzati iżda fir-realtà u dan ir-rapport għandu isolvi biss parti mill-problema, hemm zona fejn il leġizlazzjoni Ewropea għandha leġittimità mhux biss fil-liġijiet fundamentali li ser jarmanizzaw il-liġijiet fl-Istati membri, iżda wkoll biex issolvi konflitti ta' ġurisdizzjoni u li tistabilixxi konflitti ta' liġi, rridu naraw eżattament il-liġi fejn hija applikabbli fir-rigward ta' kuntratt fejn pereżempju n-nies ikunu f'postijiet differenti jew inkella fir-rigward ta' prodotti, proprjetà u kontratti. Dan kollu għandu jsir, President, permezz ta' kodiċi Ewropew. Jekk ma jkonniex dan il-kodiċi fuq eh, il-liġi privata Ewropea, aħna ser ikonna diffikultajiet konsiderevoli. Dan ir-rapport jitratta ftit dawn il-problemi. Naddu rapport Parvanova naddu l-kelma l-sur Mikolasik. Mikolasik, uh, there is not. I give the floor mux jgħataw, mela naddi l-kelma l Susanna Rojtova. Ikħiġoba. Eh, Dziękuję, pane przedsedo. Eh, souhlasím s, autor, s autor... Grazzi, sur president. Jena naqbel mal autor ta' dan il-rapport li l-minoranzi etniċi u l-nisa għandhom ħafna diskriminazzjoni jom fl-Unjoni Ewropea u rridu nprovaw intejbu l kondizjoni tagħhom dak li għandu xieqsam l-aċċess l edukazzjoni is-suq tax-xogħol u għall-kura tas-saħħa rapport sejjaħ ukoll il-Kummissjoni biex tiġbor statistika minn skont l-etniċità iżda l leġiżlazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem tmur kontra din nistennija u l-ek nishtiq nistaqsi l kummissjoni hija kapaċi tipprovdi għal statistika bħal din mingħajr ma tmur kontra l-liġi internazzjonali jew hemm sforz biex inbidlu l-leġiżlazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem biex nkun nistgħu nagħmlu analiżi bħal din. L-awtur u il-Parlament kollu konxu ta' dan il-konflitt ta' interess minkejja li xorta waħda favur dan ir-rapport. Issa Philip Klejs. Ja, eh, voorzitter. Ik heb tegen... Grazie, president. Jiena votajt kontra il-rapport Klejs għal eh, l-integrazzjoni soċjali tan-nisa li appartjenu għal gruppi etniċi minoritari għaliex bħall inizjattivi politiċi politically correct dan it-tip hija tiswinna kontra u għal daqstant jiena nħoss li dan huwa kważi ridikolu ħafna drabi il-nisa jkollhom diskriminazzjoni jom minn nisa mill-irġiel tal dawn l-istess minoranzi etniċi. Ma nistgħux niġġustifikaw il-vjolenza minħabba li hija tradizzjoni. Iżda ħafna drabi nkunu t-namlu, nibżaw nippuntaw subajna u ngħidu l-affarijiet kif huma. Ħafna prinċipji li huma onorati mill-Islam li ma jistgħux jiġu integrati fis-soċjetà tagħna. Sakemm il-Parlament kompli ma jarafx dan il-fatt li kwalinkwa integrazzjoni tan-nisa speċjalment musulmani dan ħaj ħajspiċċa f'nuqqas ta' suċċess. Grazzi.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 u mandom esperjenza kbira u ħafna drabi ninsaw u kolli nisa għandhom situazzjoni diffiċli fuq suq ta' xogħol. Dan għaliex dejjem ikun hemm diskriminazzjoni dejjem preżenti. Għal daqstant, n-nisa jibatu aktar minn problemi bħal pereżempju il-faqar jew id-distak fil-salari bejn in-nisa u l-irġiel. Din hija viżibbli ħafna speċjalment fiż-żoni rurali u għalhekk jiena sodisfatt ħafna li qed nadattaw dawn ir-riżoluzzjonijiet li jfakruna fil-problemi li għandna qudiemna u għaqluna biex nagħmlu xi ħaġa dwar dan. Grazzi, ngħaddi l kelma issa lis-Sinjura McGuinness. Thank you, Mr. President. Grazzi, Sur President, jiena nappoġġa dan ir-rapport u b'mod partikolari nixtieq niġbed l-attenzjoni għal tliet paragrafi li nħossni huma tassew importanti minħabba il-ħeffa li qegħdin nagħmlu li nitfaw l-anzjani fil-kura tas saħħa jew f'xi homes iktar milli fil-komunità jew fid-djar tagħhom. Il-paragrafu 17, u 25 li qegħdin aħadġu dan l-aspett irridu niżguraw li jkun hemm spazju għal approċċ siwi għal kura tal-anzjani u rridu niżguraw ukoll li l-anzjani jkunu jistgħu jgħixu indipendentement fi djarhom u li jkun hemm appoġġ għalihom biex dan jagħmluh u jkunu jistgħu jagħmluh u mhux li jkun hemm profit biex ndaħlu lill-anzjane fil-settur privat tal-kura f'xi homes il-paragrafu 13 jikur il l-kura tas saħħa u x-xogħol u nixtieq nissuġġerixxi li ħafna parlamenti madwar l-Ewropa u li nim l-Ewropa li hemm bżonn nirrikonċiljaw il-ħidma politika mal-kura rrit nkun naf kemm minn fil-parlament għandhom ruol politiku, ruol familjari. Naħseb li hemm distak kbir f'dan. Nad il-kelma l erminja Mazzoni. Grazie President. Grazie President. Jena votajt favur dan ir rapport għaliex fih affermazzjoni ta' prinċip importanti ħafna, ġifir li l-anzjanità ħafna drabi b'aspett negattiv hija riżorsa ekonomika u soċjali li ħafna drabi ma narfuwix li l-kriżi ekonomiċi kollhom impatt kbir fuq in-nisa, speċjalment dawk ta' età aktar avvanzata li ma ikun kunem diskriminazzjoni tal-età u l-nisa u mal-kategorija l-aktar esposta għal sogru ta' faqar jew ta' inugwaljanza minkejja li huma pilastru tal-welfare u għalhekk u importanti li huma vitali biex jagħtu ħajja lill ewropa tal-popli u l-Ewropa tal-ċittadini. Huma importanti li jkun hemm approċċ ta' studju statistiċi u data li jkunu bazati fuq l-arfin li l-rwol tan-nisa u r-rwol tal-anzjanità hija importanti ħafna. Rridu approċċ għal politiki f'rigward rigward l-anzjanità li dan jisittu l-ħajja kollha u anki d differenzi bejn l-età u s-sess U għalhekk u għal tliet affarijiet importanti li jkun hemm mekkaniżmu li jgarantixxi l-ġbir kollu tal-pensjonijiet anke meta jkun hemm perjodu ta' għajnuna li nqisu wkoll id-dimensjoni tas-sessi f'dak li għandu x'jaqsam riferma tal-pensjonijiet u tal-età pensjonabbli u li jkun hemm tul anki għall-lajnuna. Din hija dejta importanti ħafna l dak kollu li tiseħ fl-istati membri kollha u b'mod partikolari fl-Italja biex bekk nadattaw is-sistemi ta' pensjoni nazzjonali għall-indikazzjonijiet Ewropej. Dawn huma l-indikazzjonijiet ta' vera tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Mazzoni. Grazzi, Onorevoli Mazzoni. Issa ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Rojtov. Dziękuję, panie przewodniczący. Eh, Grazie, President. Jiena votajt kontra dan ir-rapport dan għaliex il-proposta kien hemm proposta li għaddiet li l-istati membri għandhom qisu wkoll il situazzjoni speċifika tal-LGBTs. Dan ifisser li għandhom ikollhom pożizzjoni aħjar minn aktar nisa anzjani oħrajn. Jiena Għat il-biraħ li raġuni għall inċidenza akbar ta' faqar fost l-anzjani u ma li jihdossi il-familji tagħhom, rawmu tfal tagħhom u għalhekk id-dħul tagħhom huma fuq medja aktar baxxi u din hija xi ħaġa li M'għandha xejn x'taqsam mal-orjentament sesswali. Grazzi ħafna. Naddi l-kelma issa sur Kelly. Eh, I was pleased to support eh, the Jiena appoġġaj dan ir-rapport, kon soddisfat u jien kont l-unika persuna li attenda debattitu l-bira u ma tkellimx, jiena ma tkellimx għaliex it-tutli it-litlu kien daqxej ħażin għax iktar milli dwar ir-rwol ta' nisa fis-soċjetà konna nitkellmu dwar ir-rwol ta' nisa anzjani f'soċjetà li qed Kien hemm ħafna punti validi, speċjalment id-differenza bejn il-ġil u nisa, din punti li ma nistgħux naċċettaw f'soċjetà demokratika u għalhekk hemm bżonn li jkun hemm aktar diskussjoni f'tar rwol kemm tan-nisa kif ukoll tar-irġiel f'soċjetà dejjem tixjih u rrid ikun fatt li jiddaħħal speċjalment fir rigward lat budġetarju ċaġa li ma sarriċ fl moddi għalix l-effetti ta' soċieta dejjem tixjih għadmenda ma rajnijomx, irridu namlu dan l-xol ma l arkem kem jistajkun mill-aktar fis possibli. Grazzi, issa naddu għal rapport Lockegard u naddi l-kelma l-sur Mastella. Presidente. President, int u ftit oħrajna prezenti. Nixtieq ngħid li votajt favur din ir-rapport għaliex inqisu importanti ħafna għall-anijiet tar-rapport bejn il-responsabilitajiet politiċi u l eletturi u dan jista' jkun element ċentrali tas soċjetà tagħna ta' demokrazija rappreżentattiva. Jiena nħoss li dan huwa rekwiżit minn qabel importanti għas-sem sħiħ demokratiku ta' ċittadini fil-proċess ta' integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Sfortunatament irridu ngħidu wkoll l-aħħar elezzjonijiet Ewropej uraw li hemm xejra kbira li ċittadini jestenhom il-vot u dan rajnieh bil-bosta mhux biss fl-Ewropa iżda anki internament u dan juri kemm iċ-ċittadini ma tantx għandhom tarif fuq il-politiki u fuq it-temi Ewropej u jħossuhom lilin mill-Ewropa. Għalhekk rridu li ngħidu li dan huwa proċess ġdid għall involviment ta' ċittadini u importanti li ngħidu li rridu nagħmlu sforz biex naqsu dan id-distak u nigarantixxu aċċess ħieles u bxejn għal tarif pubbliku tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq nisħaq li huwa importanti ħafna nigarantixxu l-istituzzjonijiet Ewropej jaħdmu b'mod parallel man-nisa u mal-awtoritajiet nazzjonali sabiex itejbu l-komunikazzjoni. U dan kollu rrid iseħħ billi nħedġu l-istati membri biex ikunu aktar attivi li informaw iċ-ċittadini fuq kwistjonijiet li għandhom x'esmu l-Ewropa tagħna. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Mastella, issa l-Onorevoli Lockegard. Ċaga fomen, first of all, Grazzi President, l-ewwel net jiena sodisfatt ħafna li llum adottajna r-rapport fuq komunikazzjoni aħjar fl-Unjoni Ewropea. Personalment jiena votajt ukoll koll għal rezoluzzjoni iżda il-PPE l-ALDE u gruppi oħrajn flimkien tawna bażi b'saħħitha ħafna u dokument li jiġbor flimkien il-proposti kollha f'Marzu li saħħu f'Marzu fil-kumitat kompetenti. Kien hemm kompromessi differenti fuq il-mejda li jiena nixtieq ngħid li sodisfatt li rridu li jiddaħlu sal-vota ħari, dan ma ħadimx għaliex kien hemm ċertu partijiet li tnaħħu. Iżda, kollox ma kollox jiena kuntent ħafna li dawn il-proposti waslu għal dibattitu tajjeb u stajna nilqaw il-proposti biex nikonna komunikazzjoni aħjar fl-Unjoni Ewropea. Naddis sal-kelma lis sinjura McGuinness. Thank you, President. I was... Grazie, President. Jina soddisfatta li eh, poġġaj dan il-rapport bħala ex-ġurnalista u għalek li tkun taf l-ġraja minn żewġ naħat tal-munita hija ħaġa importanti. Naħseb li hemm nuqqas ta' tarif fir-rigward il-ġurnaliżmu rridu nqogħdu attenti dwar dan. Il-punta tassib tiegħi huwa li l-kriżi ekonomika qed poġġi eh, ħafna qed wassal li ħafna ġurnalisti jitkaċċew dan seħħ Fl-Irlanda ħafna gazzetti lokali qegħdin ikeċċu l-personal tagħhom anke fuq ir-radio lokali impressjoni li il-min ħaddem jeħles minn ħaddiema tiegħu. Dan ifisser li ħajkun hemm dbatija li ma se jkun hemm ħin biżejjed biex ikun hemm riċerka u li jkun hemm kopertura xierqa għal kwistjonijiet l-aktar jaħarqu u jidis nibżalli aħna nispiċċaw naqaw lura bħala Unjoni u jkun hemm distinzjoni bejn jekk siwja u tagħmilx profet li twassal għal ċertu tarif jew le. U dan huwa importanti biex narfu lill ċittadini li xol xogħol tagħna huwa relevanti fil-kostitwenzi tagħna għaliex huwa relevanti. Grazzi, issa ngħaddi l-kelma lis-sur Vlasak. Vážený pane předsedo, pozitivem této zprávy... Sur President, Dak li huwa pożittiv dan ir-rapport huwa li darba wara l-oħra qed jara fir-rwol dejjem importanti tal-Parlamenti Nazzjonali u jara fil-prinċipju ta' sussidjarjetà. Qed jagħmel proposti wkoll biex inżidu trasparenza, il-tarif, l-akkreditazzjoni tal-ġurnalisti għandha ssir iktar ħafifa u għalhekk appoġġajnija tinkludi wkoll kollu kwistjonijiet li ma naqblux magħhom. Pereżempju tipproponi li grupp ta' korrespondenti jiġu mwaqfa sabiex ikoplu l-kwistjonijiet Ewropej b'mod aktar li jallem biex najdu għek, jiproponi u koll li konna uffiċju apposta l-kwistjonijiet bħal dawn li jispiega politika Ewropej. Iżda fl-istess ħin jiproponi li jikunem budget solin l-Uffiċċju ta' Informazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Jiena nħoss li nistgħu nilħqu aktar bil b'aktar effiċjenza u metodi aħjar iktar milli noqogħdu ngħidu li nistgħu nżidu l-budget għalhekk jiena votajt kontra. Issa ngħaddi l-kelma lill-Sinjura Ines. Grazzi President. Jiena nħoss li hija pożittiva ħafna li dan ir-rapport jitkellem dwar x'inhuma s-sisin ta' xandir li jarfu ċittadini dwar dak li qed iseħħ fl-Unjoni Ewropea. U li l-kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea għandhom ikunu parti minn programmi għall-iskejjel. Għandna ħafna tarif dwar l-Unjoni Ewropea, l-uffiċċji ta' informazzjoni qed isiru aktar u aktar importanti fl-Istati membri u importanti wkoll li jkun hemm monitoraġġ ta' dak li qed iseħħ f'dawn l-uffiċċji ta' informazzjoni u kemm huma effettivi u kemm qed ikunu effiċenti eh, biex naraw kif hux effiċenti l-użu ta' flejes li qed jintefqu hemmhekk. Jiena naħseb li il-kanal ta' televizjoni tal-Unjoni Ewropea għandu jkun disponibli bl-ilsna kollha. Per eżempju, m'għandniex tarif bil-Latvjan. L-informazzjoni hija disponibbli biss bir-Russu. Iżda l-ġurnalizmu indipendenti hija xaġa importanti u għalhekk nixtieq nissuġġerixxi li jkun hemm qafas indipendenti fl-Ewropa għal ħidma tal- mezzi tal-massa, specialment f'dawk il-pajjiżi fejn m'hemmx rida politika għal din il-leġiżlazzjoni. Grazzi. Issa naddi l-kelma l-Sinjura McClarkin. Grazzi, President. Dan il-rapport u din il-rizoluzzjoni li votajna dwar għallum dwar il-ġurnalizmu l-medja l-ġdida kalla suppost ħares lejn il- kif qed jaffettwa l-ġurnalizmu iżda saret lista ta' xewqat biex l-MEPs tejbu l-pożizzjoni tagħhom u jkomplu jelementaw il-kilba tagħhom biex tejbu l-pożizzjoni tagħhom kellu jkun hemm programmi ta' taħriġ aktar flejjes għall-informazzjoni u għat-tarif. Iżda jiena nemmen fil-libertà tal-espressjoni, nemmen ukoll f'ġurnaliżmu indipendenti u kredibbli li nġelu l-ġurnalisti biex ikompru kwistjonijiet Ewropej biex neħqu l-ideal Ewropew hija propaganda xejn aktar, u għalhekk jiena votajt kontra kien hemm opportunità li tlifnija biex nagħtu ħarsa lejn modi kif nista' jkun hemm tħaddin demokratiku fil-medja eh, differenti u għalhekk aħna fallejna f'dan l-eżerċizzju. Grazzi. Intemm din is-seduta u se terġa' tiftaħ fit-tlieta ta' warlof senar, grazzi.